Aħna nistennew bil-ħerqa l-proposti għafas tal-Komissjoni fuq il-mekkanizmi tal ġestjoni tal-krizi għal-ġejjeni li dawn se jħorġu x-xar li ġej. Grazzi, issa naddu għal-proċedura Catch the Eye u nati l-mikrofonu l-Sinjura Basescu.